Now, uh, colleagues, we moved. Mela, eżis kollegi, ħemmorru għaspegazzjoniet tal-vot, mela. U nibdow bis rapport ta' Signora Delvo, approvazzjoni tal-Movement u sull-accettazzjoni ta' ċerti dokumenti pubbliċi. Mela, issa għanna xiftit kellima u nibdow bis-sur Zamboski. Jekk joġbok, għandilek il-kelma onorevoli.